kumpaniji elenkati fil-borsa. Sprechen zunächst die Verfassung. Mela, l-għenet l-awturi tal-mistoqsija, s-njura Rejn, għal żewġ minuta. Minuti. Grazzi ħafna. Biex in-nisa u l-ġiel ikunu qegħdin jipparċetipaw b'ugwaljanza fuq il-bord għandna bżonn regoli fl-Ewropa għax xejn mu ħajseħ waħdu u fejn hemm il-regoli vinkolanti biss naraw progress u proporzjon aktar oli ta' nisa fuq il-boards il-Parlament Ewropew għamel xogħlu. Aħna nixtiequ li, li, li fil-kumpaniji l-istjati fuq il-borża ikun hemm sa 40% fil-mija tal-membri tal-bord li jkunu nisa dan huwa wieħed mill-għanijiet tagħna għal eh, l-2020 għandhom jitfittxu jiġu mfittxa l-aktar nisa kapaċi u din hija offerta għall-istati membri u dawn il-pajjiżi bħal Ġermanja huwa possibbli għalihom fuq livell nazzjonali u fil-ħidma tagħhom li jagħmlu f'dawn is-snin biex ikun hemm persentaġġ iktar ta' nisa f'pożizzjonijiet għolja f'kumpaniji għalhekk l-istati membri jridu jkunu kuraġġjużi u jaddottaw dan ir-rapport. Dan il file ġi innegozjat u qiegħed qudiemna fuq il-mejda u jiena nixtieq nirringrazzja lill-Presidenza tal-Lussemburgu tal-li qegħdin juru din l-enerġija kollha qegħdin jagħmlu sforz biex eh, jipperswadu li l-istati membri speċament dawk li waqgħu lura biex dawn jimxu il qudiem Għandna il-Kunsill tal-Impjek f'Diċembru nistgħu hemmhekk insejħu l istati membri inħarsu lejn id dozier kollu jagħmel ħafna sens u huwa tajjeb illi wieħed jaddotta dan il-fajl jagħmel tajjeb għal kumpaniji għal istati membri u huwa importanti ħafna għall-ugwaljanza hija tema ta' dwar l-ugwaljanza u dwar il-governanza korporattiva. Grazzi ħafna il-Sinjura Reichner, il-Sinjura Gabriel, għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill kummissarju u l-Presidenza tal-Lussemburgu b'mod partikolari lill ministri li ippruvaw illi jizblukaw din id-direttiva. Sentej wara il-votazzjoni tal-Parlament wara l-ewwel qari jiena nista' nirrepeti kelma b'kelma il-diskors li għamilt dak iż-żmien il-Parlament għamlu xogħolhom issa wasal għall-istati membri li jimplementaw l-impenji tagħhom biex ikun hemm tassu ugwalanza bejn is-sessi fl-Ewropa. Jiena nix insemmi naqra il-fatti jider illi għat baqa xettiċi dwar din id-direttiva. L-ewwel nett nistgħu naraw li hemm li meta jkun hemm preżenza aħjar fuq il-boards ikun hemm governanza aħjar u prestazzjoni aħjar fin-negozju. Meta ħan implementaw il-valur u l-potenzjal tan-nisa fil- bejn il-pubblikazzjoni il il tal-abbozz tal-liġi U issa, fil-fat, e, zdidu n-numru ta' nisa fuq il-boards minn 15 fil-mija għal aktar għal 20 fil-mija. Ix-xejriet e, imbidlu u olow e, minn mindu bdiet din il-leġislazzjoni. Jina nixtieq insemmi wkoll l-effett effetti pozittivi fuq livelli differenti tal-ġerarkija, mhux biss ah, fir rigward tal-miżuri infushom. Għal dawk li mhumiex konvinti ridu nkunu pragmatiċi. Il-bażi legali li intażlet u li hija direttiva tiġa tagħti ħafna flessibilità lill istati membri. L-unika ħaġa li qegħdin nistennu għal inna sentej nistennowa huwa impenn minnaħa tal-istati membri, iġifiri din ir-responsabilta, flessibilta u impenn konkret dawn il-klim għandhom jinstemaw mill-istati membri. Grazzi ħafna l sinjura Gabriel, naddu issa għal um, Sur Schmidt għal Kunsil. Sur President, Sinjuri, membri tal-Parlament, Sra Regner u Snura Gabriel. L-għanet nishtiq nibda billi nirringrazzjakom ta' din l-opportunità biex nindirizzakom untikom aġġornament fuq il-proposta ta' direttiva tal-Kummissjoni fuq e, il-titjib fil-bilanċ bejn is-sessi fost id-diretturi tal-kumpaniji. Il-Parlament tiġa adotta rezoluzzjoni dwar dan fl-ewwel qari kif għadkom kemm fakkartuna intom. Din hija reżoluzzjoni illi tappoġġa l-approċċ tal-Kummissjoni u f'Ottubru il-Kummissjoni ippubblikat figuri ġodda fuq in-numru ta' nisa diretturi fil-kumpaniji kwotati fil-borża u dawn il-figuri juru illi madwar l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea, 20% biss tal-membri tal-board huma nisa u din hija baxxa ħafna. Fil-fatt din hija iktar milli kienet eh, eh, ma tiżdid b'mod gradwali, rridu nkunu paċenzjużi għax b'din ir-rata ħandumu ħafna ma nilħu il-bilanċ u l-gwaljanza li nixtiequ għalhekk bilna illi inħaffu il-pass u naċċelleraw ir-rata ta' progress. Fl-2010 kienu biss 10% tal-membri ta' board li, li kienu nisa. Għalhekk ridu inkomplu nindirizzaw din il-problema u mem lebda raġuni għalfejn fil-21 sekolu il-boards tal-kumpanija għandhom ikun dominati mill-irġiel. Aktar u ugwaljanza jkun sinjal pożittiv għas-soċjetà kollha kemmija. Il-bilanċ bejn in-nisa u l-irġiel fil-kolpi ta' teħid ta' deċiżjonijiet mhux biss prinċipju ta' ugwaljanza imma huwa wkoll simbolu illi juri li d-diversità hija u għandha valuru kif qalet il-Sinjura eh, Gabriel dan joħloq governanza aħjar ukoll fuq il-boards tal-kumpaniji. il boards tal kumpaniji il-presidenza tal-Lussemburgu għamlet dan pala wieħed mill-prioritajiet tagħha aħna fil-fatt ippreżentajna proposti leġislattivi eh, biex naqblu fil-Kunsill fuq kompromess. Il-Kunsill kien qed jaħdem fuq dan id-dozier partikolari u għatta ħafna eh, żmien eh, f'diskussjonijiet dettaljati ta' din il-proposta. U fid-dawl ta' dan issa aħna poġġejna dan fuq l-agenda tal-Kunsil Tebsko għal nhar it-tnejn li ġejn. Imbagħad se jkollna reviżjoni tal-kustjoni u naraw jekk ikunx possibbli li wieħed ikollu maġġoranza kwalifikata l proposti li aħna qegħdin nipproponu. Jiena ma nixtieqx li nippreġudika l-eżitu tad-diskussjonijiet li ħajsiru nhar it-tnejn fil-Kunsill imma Nixtieq ngħid li diskussjonijiet li kellna dan l-aħħar fil-koroper ma tantx qed iġaluni nkun ottimist. Ma tantx kienu inkoraġġanti, però illum irċivejt aħbar tajba u e, issa skoprejt li ehm, pajis eh, li inti taf tajjeb eh, biddel il-pozizjoni tijaw u fil-waqt li qabel kien qed jopponi il-leġiżlazzjoni issa iddeċida li jista' jappoġġa għalhekk din hija aħbarijiet eh, u sinjal pozittiv ħafna għal din id-diskussjoni. Hemm eh, dispożizzjonijiet eh, proċedurali f'dan l-abbozz, hemm ukoll miri kwantitattivi, hemm dispożizzjonijiet ta' dwar is-selezzjonijiet u e, il-fat li dawn iridu jisiru b'mod trasparenti u fuq il-mertu. Hemm numru ta' stati membri li għandhom approċċi differenti għal dan is-suġġett. Hemm xi stati membri li għadhom aktar lura minn oħrajn fir rigward tal-gwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel anka fuq livell in ġenerali u aktar speċifikament f'dan il-qasam. Però Kolli ngħid li hemm ukoll kunsens fuq lan ewlieni ta' din il-leġiżlazzjoni. U jekk ikun hemm maġġoranza li jkunu favur il-leġiżlazzjoni tiġa dan ikun progress minkejja li ikun hemm u li għandna minoranza li qed timblokka illi eh, Eh, li ti preferi li dawn l-anijiet li ntlaħqu eh, skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà fuq livell nazzjonali. Eh, l-alternativa tkun il kunem miżuri li ma jkunux vinkolanti. Il-presidenza għalek reġa ħares lejn il-prinċipji ta' ugwaljanza bejn in-nisa u r-ġil fil-konklużjonijiet tal-Kunsill u naħseb illi ħajrna xinna inħedġu l kunsil li jaċċetta dan. Għanna u koll aġġornament fuq is-sitwazzjoni palissa fl-Unjoni Ewropea li bħala konklużjoni, sinjuri, li rridu namlu għalli nassikuraw il l-kumpaniji il-gbar, l-aktar gbar fl-Ewropa, jibbenefikaw mit-talent u l- ħila tan-nisa u tal-irġiel. Dan it-talent tan-nisa għat mhuwiex qed jintuża biżejjed. Fil-fatt 60% tal-gradwati mill-universitajiet huma nisa. Iġifiri, eh, dan huwa sors li mhux qed jintuża u ma hemmx raġuni fej istituzzjonijiet kbar banek u kumpaniji ikunu gvernati mill-irġiel. Jiena nixtieq nirringrazzja lil parlament tal-li jipromuovu dan il-prinċipju tal-ugwaljanza u iżommu dan il-prinċipju fuq l-agenda tagħhom permezz riżoluzzjonijiet tagħhom u nispera li dan jiġi diskuss il-ġimgħa d-dieħla b'suċċess. Grazzi ħafna lill-Ministru Schmidt. Ħanibdew issa bis-Sinjura Legri pa' żewġ minuti. Grazzi, President, Signora, Kummissarju, Ministru. Illum edin hawnhekk mawnx ħafna fosna sfortunatament sentejn wara l-votazzjoni l-ewwel eh, eh, wara l-ewwel qari tal-rapport fuq percentaċ iktar oli ta' nisa fuq il-boards ta' kumpaniji kwotati fil-borza. Il-Ministru tana l-aħbar il-tajba u l-aħbarijiet il-ħżiena u nistaw nikkonkludu illi aħna ovvjament qegħdin napoġġaw ku napoġġaw lil kummissarju fir-rigward tal-progress li jista' jsir fis-7 ta' Diċembru. Il-kollega tiegħi qalet illi fl-ewwel qari kien hemm sforza fir-rigward ta' responsibiltajiet u kien hemm ukoll um, aktar pragmatizmu fir-rigward tal- uh, l-istati membri Però mill-kustjoni u kol tal-prinċipju ta' sussidjarietà u eh, xewqa differenti mill-istati membri. Għamilna progress minajr ma ċedejna eh, fl-impenji tagħna biex ikun hemm persentaġġ aħjar ta' nisa fuq il-boards u xi ħut minna fil-Parlament jitkellmu dwar il-kwoti u il-natura vinkolanti eh, fil-2011 fi Franza fil-fatt għaddit liġi u 33% tal-nisa um, eh, tal-membri fil-bord ġirdu jkunu nisa. Aħna konxi eh, bil proċeduri differenti fl-istati membri differenti imma irridu naraw illi dan it-talent femminili ma jintilifx dawn il-ħiliet ta' ħafna nisa ma jintilfux anka l-edukazzjoni li tiġi infestita fin nisa u tfajliet li tiġi intużata mod aħjar. Grazzi ħafna. Għal-minuta u nofs il-Sinjura Head. Grazzi ħafna, President. fi 17 ta' Lulju ta' din is-sena. Ittieħdet eh, deċiżjoni pożittiva mill-Presidenza fuq din il-kustjoni. Ġifieri fuq eh, dawn id-diretturi tal-kumpaniji kwotati fil-borza. Issa għanna bżon direttiva biex il-rappresentazzjoni tkun aktar ġusta u gwali fil-boards ta' dawn il-kumpaniji. Imma fil-verità li għanna bżon huwa illi naraw li n-nisa jkunu rappresentati aħjar anka fix-xena ekonomika. Emma networks ta' ġuventur fis-suq tax-xogħol u qed naraw patterns tal-passat dejjem ripetuti. L-Onorevoli Von Storch, għal żewġ minuti, grazzi ħafna, President, il-Parlament qed jipprova jaċċerta il-kwoti ta' nisa eh, għalfejn fuq il-bordijiet biss, għalfejn mhux fost l-enġiniera, għalfejn mhux xogħlijiet oħra, għalfejn il-kwoti għan nisa biss, għalfejn memx kwoti għal eh, transessuali, bisessuali. Eh, forsi jkun hemm każ eh, ukoll wieħed jitkellem għalihom. L-intraprendituri u minni ħaddem jistgħu Eh, jimpjegaw eh, mit eh, raġel jew mit ċimpanżi jekk iridu għandhom il-libertà din hija diskriminazzjoni, diskriminazzjoni favur grupp partikolari u jiena nirrifjuta. Grazzi ħafna. Tippermetti mistoqsija bil-permess għal-blue card? Inti rajt il-rapport eh, fil-rapport qed nitkellmu dwar proċeduri eh, protettivi biex jintlaħaqan. Maħniex qed nitkellmu dwar kwoti. Risposta? Lan huwa li jkun hemm 40% dik hija kwota, dik hija l-mira, misset ittejjeb il-metodu mira għanna li ħatoħloq diskriminazzjoni e, u għalek ma nistawx naċċettawa. Għal minuta u nofs l-Onorevol Bilbao Barandika. Grazzi, Sur President. Illum fl-Europa ħafna iżjed studenti eh, nisa imma tminja minn kull 10 membri ta' bord tal-kumpaniji Ewropej huma irġiel. Din hija eh, diżugwaljanza mhix ġusta u tipperikola kompetittività tal-Unjoni hemm bżonn nisolvuha. Il-kwoti urew li huma effikaċi biex ikun jistgħu jkorreġu problema bħal di. Eh, kull manna bżonni deċizjoni politika li tinkludi eh, li tindirizza l-inklużjoni ta' talent eh, tan-nisa. rapport tal-OECD li wera li dawk l-intrapriżi li għandhom eh, bilanċ aħjar huma aktar kompetittivi m'għandhomx daqset problemi eh, għall-kapital tagħhom ġbir jaħdmu aħjar u jagħtu aktar fiduċja lill klijenti għalhekk irridu nagħtu dan il-valur lill-ekonomija għaliex huwa strateġiku innovattiv Għalhekk hemm bżonn ta' programmi pubbliċi biex inkunu nistgħu naslu għall-investiment. Din hija dan huwa vantaġġ kompetittiv fej aħna rridu nkunu fuq ta' quddiem. Għalhekk għandna bżonn trasparenza u ugwaljanza fl-għażla tal-persuni li eh, huma parti minn dawn il-boards Nishtiq nir-ingrazzja l presidenza tal-Lussemburgu l-Komissarju għal rida, l ħidma u l-interess tagħhom sabiex din l-inizjattiva mmexxu għal qoddim Nishtiq nħedġeċ lil dawk il-pajjiżi li qegħdin jimblokkawa sabiex bidlu l-pożizzjoni tagħhom u ma ninsewx li waqt li għaddejjin daw l-affarijiet il eh, qabel ma jsiru daw l-affarijiet il-programmi kbar fuq l-ugwaljanza ħajkunu klim fil-vojt. Grazzi. Forenza. Onorevoli Forenza. Grazzi President. Jina jidispjaċini ħafna nisma kollega illi ma tarafx problema li għad qoddima jnejn kulħadd. Ġi kalkulat illi mill-5 ta' Novembru in-nisa jaħdmu anka blaħlas minħabba il-gap li jeżisti bejn il-pagi, bejn il-pagi tan nisa u tal-irġi li jeżisti f'pajjiżi u jeżisti fl-Unjoni Ewropea. Hawnhekk maħniex qegħdin nagħmlu kwoti favur in-nisa, hawnhekk qegħdin ngħidu li jkun hemm inqas diskriminazzjoni f'dinja fejn hemm diskriminazzjoni għolja bħal f'dawn il-bordijiet imma mhux biss fuq il-boards. Għalhekk wieħed irid jifhem flimkien x'inhuma l-istrateġiji biex nelbu dan il-crystal glass ceiling fejn e, u namlu dinja fejn nisa u rġil jistaw itnej huma jkollhom l-istess setat u l-istess drittijiet. Grazzi ħafna. L-Onorevole Reinke. Grazzi ħafna, President. Kollegi. Sinjura Komissarju, Sur Schmidt, l-affarijiet huma sempliċi għandna għan politiku ewlieni l-ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel, rappreżentazzjoni aħjar tan-nisa eh, fil-kumpanija għanna regoli u għanna regoli anka eh, vinkolanti u kulħadd ħajjiħu profit minna di, kulħadd fis-soċjetà politikament l-affarijiet jistgħu jkunu sempliċi imma ċertu stati membri ma jistgħux xifmu għadin, speċjalment il-Gvern Federali tal-Ġermanja. Il... li wieħed ma jivutax favur il-proposta hija xi ħaġa assurda. Il-Ministru fil- Forsi tintlaħa eh, il-maġġoranza fil-Kunsill. Minuta u nofs, Sinjura James. L-Honorable James, il-kontribut tiegħi għad-diskussjoni tal-lum. Nuża l-esperjenza tiegħi bħala eh, direttur mhux eżekuttiv kumpanija u fi trust il-dimensjoni li ma tindirizzax nil-proposta huwa l-aspett ta' Eh, mux xtaf imma l-min taf. Anka il-settur li jimpiega l-nis jifem li jem din is-sitwazzjoni daqshekk kera. Għalek, aħna irridu l-nisa li jihdu dawn ir-ruoli imma hemm din il-konspirazzjoni kontra tagħhom il-kustjonijiet ħafna drabi mhux il-kwalifiku, il-kwalifiki e, u il-mertu, imma it-trasparenza ta' kif wieħed jiġi impjegata. Il-sess huwa immaterjali. Jekk nintroduċu l-kwoti nkunu qegħdin innaqsu il-bilanċ, jekk nisfulzaw il-kumpaniji e, illi uh, daħlu 40% nkun għadin nixaqilbu l-bilanċ biex nindirizzaw l-situazzjon niridu mmurru nabbozzaw mill-ġdid u nindirizzaw il-kustjoni illi wieħed jisib ċertu xogħlijiet permezz tan-networks illi jkun għamel. Grazzi, President. Inħoss li din id-diskussjoni palissa ma tamilx sens fir rigward tal-paragon illi nixtieq nagħmel anka eh, fil-mertu tan-nisa fl-Ewropa u f'pajjiżi fuq in-nisa fil-pajjiżi Musulmani isir il-mutilazzjoni tal-partijiet intimi tal-mara. Awnek aħna għedin nitkelmu fuq li n-nisa ikollhom pożizzjonijiet għolja fil-kumpanniji u ma nitkellmux fuq dawn l-affarijiet daqshekk koroħ illi qed isiru. Inħallu dawn l-affarijiet orribli isiru. Għawnek edin nitkelmu biss illi e, e, namlu il-profitti irridu nġildu kontra dawn l-affarijiet korroħ li qed isiru fil-pajjiżi Musulmani. Kollegi. Grazzi ħafna, Sur Bonanno, jekk e, Inti tista' tilqa' mistoqsija mis-Sur Baranika? L-ewwel Nixtieq ngħid li aħna lkoll qegħdin eh, nġibu ruħna bċertu rispett u nitlob l-istess minn għandek. It-tieni net, nixtieq nitolbok li nixtieq li inti kont għaw fid-dibattiti kollha fejn aħna ddiskutejna dwar l-ugwaljanza, diskriminazzjoni u dbatija li għaddejjin minnhom ħafna nisa madwar id-dinja, inkluż it-tfajliet u nisa ta' dinjiet oħra. U għamilna referenza wkoll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 Jiena nixtieq nefasizza jiena ninsab fi 22 post minn deputati kollha bħala preżenza hawnhekk, ġifieri tagħtix lezzjonijiet lili nagħti lezzjonijiet lilek jien. Jien qed nitkellem fuq dak li qed jiġri fid-dinja għal dawk li huma n-nisa u intu qegħdin titkellmu dwar il-bord ta' gvernanza. Istħu. Intom taħsbu biss dwar is-seta, ma taħsbux dwar l-affarijiet li jiġru fid-dinja, fid-dinja reali, u ħalkom għax intom radical chic, moħkom fil-ċampanja, fil-kavjar, f'daw l-affarijiet u mux l-affarijiet reali. Kolik Bonanno. Grazzi, Sir Bonanno. Sir Bonanno. Id-dibattitu huwa dak is-suġġett illi il-kollegi kienu jitkellmu dwaru, u intom ġew titkellem fuq dan. Issa ngħaddu għas-Sinjura Sinjura Xwisa, sa. Jiddispjaċini li Sur Bonanno waqaf dan id-dibattitu tan delikat u nixtieq li nara kieku aktar irġiel li jipparteċipaw f'dan id-dibattitu għax jidher li nisa biss qegħdin jitkellmu fuq din il-kwistjoni u lura hemm konflitt ta' interessi u diffiċli li nresqu dan il-punt imma jkolli ngħid illi aktar ma nikber aktar jiena favur il-kwoti. Din is-soċjetà mhijiex se ssir ġusta qabel ma l-nisa jiġu rappreżentati b'mod ugwali, qabel ma jkollna nofs u nofs, jew aktar minn 50 fil-mija imħafna proċeduri kif eh, diġà semmejna. Kien hemm progress kbir mill-2010 kif qal is-Sur Schmidt u nixtieq nirringrazzja lill-Presidenza Lussemburgiża talli eh, din żammuha bħala priorità Eh, fuq l-agenda. Rajna 21 fil-mija biss nisa li qegħdin fuq il-board ta' ġestjoni. Eh, dan mhuwiex biżejjed, għattinna li jridu nkunu jridu eh, nistennew imma ma jistax ikun jibqa' jkollna din il-paċenzja. Importanti li jkollna ehm, l-ugwaljanza u narawa anka fuq il-boards. Nittama li jirnexxilna imma l-istati membri jridu verament jirrazzjonaw. Fi it-tnejn il-ġej, fis-7 Deċembru, nittamaw illi tinfluwenzaw lil dawn il-pajjiżi u tkunu jistgħu jaċċettaw dawn id-direttivi. Għaliex naraw illi fejn hemm il-leġiżlazzjoni neċessarja l-affarijiet jinbidlu fl-istati membri wkoll. Għalhekk jiena kif għal kif għamil ix-xogħol tiegħu il-Parlament nittama illi eh, din il-biċċa xogħol titkompla wkoll fil-Kunsill Issa, dwar nisa gradwati illi qed nitkellmu fuq 60% u 66% tal-irġiel mbagħad. Naħseb hemm differenza kbira u eh, naħseb fl-ebda pajjiż m'għandu jkun din it-tip ta' sitwazzjoni f'Malta percentaġġ zaħir ħafna meta qabes mal-Unjoni Ewropea u l-kelliema titwaqqaf. Grazzi ħafna, Sinjora Xwisa, sa s-Sinjura Hannibal. Kallima, eh, mikrofon għal-kallima. Nixtieq ingrazza lill presidenza Lussemburgiza għax xogħol kollu li sar min-naħa tagħhom u talli reġgħu poġġew dan il-punt fuq l-aġenda qatt għatma ma kellu jitneħħa dan il-punt. Kif intqal minn ħafna kelliema il-kumpaniji biktar nisa fuq il-bord tagħhom jagħmlu prestazzjoni aħjar minn oħrajn. Allura naħseb li dan huwa ta' prova biżejjed, imma għadna ma wasalniex għall-ugwaljanza kif nafu. U minħabba fekk aħna qed nitilfu ħafna u ħafna talent. Għalkemm in-numru tan-nisa fil-bord qed jiżdied minn eh, mill-dokument tal-Kummissjoni, sissa xorta waħda għadhom mhux biżejjed. Anka fir-Renju Unit qed nitkellmu fuq 25% tal-diretturi mhux eżekuttivi huma nisa u naflu li renju Unit il-gvern eh, konservattiv qed jimblokka il-minoranza. Ma xtaqt insemmi dawn id-diretturi mhux eżekuttivi għaliex fuq hekk qed nitkellmu f'dan ir-rapport u rridu nimxu l qudiem minnek. Idu nkunu ċerti illi jkun hemm diretturi eżekuttivi eh, nisa wkoll fil-bord. Grazzi ħafna Sinjura Hannibal. Issa għal minuta Sinjura Sitnanska. Grazzi ħafna, Sur President. Illum aħna mhux qed nitkellmu fuq jekk u xaħjar li konna nisa fil-kumpaniji. Ehm, ovvjament din hija xaġaħjar għaliex ikun hemm aktar diversità jekk xejn. U anka jkun hemm differenzi etniċi u anka għal persuni b'diżabilità għandna jkollna differenzi. Il-pajjiżi għandhom jadattaw ċertu quotas għaliex dan huwa suġġett illi jenna nitkellmu dwaru għal numru ta' snin. Ma naħsibx illi huwa meħtieġ li nappoġġaw ninnisab dan il-mod f'kull pajjiż u anka eh, rridu naħdmu fuq l-infrastruttura, l-familja u nkunu mexxejja fil-politika u naslu għal-bidla. Grazzi ħafna. Ma nasibx is-Sinjura Vikstrom edha hawnhekk ngħaddu issa għas-Sinjura Ajuto. Iva, grazzi, Sur President. Kollegi, Pala movement ħames tilel aħna dejjem kontra l-introduzzjoni tal-kwoti għan-nisa kemm fil-kumpaniji li jinsabu kwotati fil-borza kif ukoll fis-soċjetà ċivili u fil-politika dan għaliex aħna nitolbu li partecipazzjoni effettiva u affermazzjoni reali tan-nisa trid minħabba l-kapaċitajiet tagħna u l-kompetenzi tagħna u trid tiġi favorita permezz ta' kriterji tal-mertu li huma trasparenti u li trasparenti u l-istess għal kulħadd. Aħna ma rridux, ma naħsux li tajjeb li pożizzjoni ta' tmexxija tingħata għandna sempliċiment għax aħna nisa. Għaliex dan huwa sessizmu reali, aħna naħsbu li inna u aħna għandna valur ikbar. Iżda kja dan xorta waħda rridu naraw li fil-proċess leġislattiv tad detteħid tad deċiżjonijiet hemm nuqqas ieħor bħalma ġara fid-direttiva tal-maternità. Il-Parlament jassisti u ma jagħmel xejn meta l-Kunsill ma jħux pożizzjoni. Fil-ħażin jew it-tajjeb l-istituzzjonijiet Ewropej jridu jieħdu deċiżjoni ċara u fi żminijiet osra. U din hija xi ħaġa ġiet tinbidel. U għalina din mhijiex aċċettabbli. Grazzi. Dank fa' kollegna Ajut. Grazzi ħafna kollega Ajuto. Issa naddu Signora Kappel għal minuta. Grazzi. Mis-sena d-dieħla il-kumpaniji għandu jkollhom kwota ta' 30 fil-100. Sissa mhumiex sejrin ta' tajjeb. Fil-fatt eh, kwart biss. Eh, kwart mill bojt fil-Ġermanja huma kopati minn nisa. Il-kwota Ewropea għan nisa dawn il-kumpaniji ħajġi diskuss fit kunsil tal-ġimgħa d-dieħla. U l-idea hija illi nżidu eh, il-numru ta' nisa fil-kumpaniji għal 40%. U kwota vinkolanti fil-Unjoni Ewropea mhijiex ma timxix mal-liġi Ewropea. Id-diversità fis-sessi kella kella effetti pożittivi għal kumpaniji, kumpaniji li kellhom numru kbir ta' nisa kellhom prestazzjoni aħjar anka fl-ekonomija. U nistan nara eżempju tajjeb anka fil-prodotti li naraw. Grazzi ħafna, Signora Kapel. Naddu issa għas-Sinjura Sojdrova. Grazzi, Sur President. Kollegi, jina naħseb illi dak li għandha bżonn l-Unjoni Ewropea illum il-ġurnata huwa li nħarsu lejn il-kwistjonijiet tas sigurtà dawn huma importanti. Imma importanti nitkellmu wkoll fuq is-sessi u din hija xi ħaġa importanti immens. Il-Gvern Ċek iddeċieda illi ikun f'dan il-klab ta' dawk il-pajjiżi illi ħarsu b'approċċ pożittiv lejn din il-kwistjoni. U illum iddikjara illi huwa favur ta' rappreżentazzjoni bilanċjata tal-irġiel u tan-nisa. Aħna ukoll nixtiequ li n-nisa jkunu rappreżentati anke fil-kumpaniji l-kbar fir-Repubblika Ċeka ħekun hemm sitt kumpaniji li jaqgħu taħdan l-ambitu. Madan kollu ma naħsibx illi ħarisna lejn il-mezzi kollha li huma disponibbli. Ma toġobrix il-fatt ma jġobniex il-fatt li nibdew bil-kumpaniji privati, jien naħseb li għandna nibdew bil-kumpaniji pubbliċi l-ewwel anka mill-gvernijiet u l-entitajiet reġjonali tagħna. Naħseb li l-istati membri għandhom jaħdmu fuqha u l-kumpaniji privati jifmu illi dan ikun fl-interess tagħhom jekk aktar nisa ikunu eh, parti mill-entitajiet governattivi wkoll. Grazzi ħafna. Ikolli ma lejmis, grazzi ħafna lill eh, president grazzi ħafna l-Sir Schmidt u grazzi tal-enerġija kollha tagħhom sabiex eh, jitkemm fuq l-gwalenza sabrin sessi. Aħna qegħdin nitkellmu fuq eh, eh, medja ta' 21 fil-mija fil-boards ta' dawn il-kumpaniji. Kif qalet is-Sinjura Le Grip uħut mill-pajjiżi ikollhom 2.5% u oħrajn 21%. U ma jkunx hemm regoli jew eh, meta jkun hemm miżuri dawn jaħdmu fil-verità, allura dan ifisser li diskriminazzjoni isseħ fejn ma jkunx hemm xi tip ta' liġi u jkun hemm din l-ugwaljanza u l-nuqqas tarida li naraw aktar nisa fuq il-bord. Il-Kommissjoni u l-Parlament, aħna nixtiequ li dan kollu jkun vinkolanti u nixtieq nkunu nafu x'inhu l-argumenti tal-Istati membri f'dan kollu. Aħna nixtieq nitkellmu magħhom, u jkollna dialogu sabiex insibu soluzzjoni. Lantana u għal-insibu soluzzjoni. Il-kellima titwaqaf. Grazzi ħafna Sinjura Arena, naddu għas Sinjura Girling issa. Grazzi ħafna Sur President, naħseb eh, il-koll naqblu li nisa mhumiex rappreżentati bizzejiet kemm fuq eh, il-boards u anka eh, f'pożizzjonijiet għolja u naħseb l-affarijiet qegħdin jittiebu bil-mod rridu nirrikonoxxu dan. Naħseb il l-aħjar Eh, personali għax-xogħol tkun mara. Imma il-kota ħafna drabi eh, mhux dejjem narom bħala xi ħaġa pożittiva, nemmen fil-mertu tal-persuna, nemmen ukoll ma fis-sussidjarjetà. U eh, jiena u l-oġezzjoni tal-gvern tiegħi huwa minħabba l-prinċip tas sussidjarjetà din hija deċiżjoni li għandha tittieħed mill-istati membri. Għalhekk ma kontx ħsibt li ħanara affarijiet li ħinteressawni fil-pożizzjoni tal-Kunsill. Kienet ta' sorpriża eh, li fan ħaresna l-artiklu 4 fuq il-flessibilità. Grazzi ħafna lil Lussemburgu. Fl-aħħar xi ħadd qed jisma' u forsi anke nkunu nistgħu naslu għal xi tip ta' ftehim. Jiena nawguralkom. Grazzi. Grazzi ħafna lill kollega Gerling. Issa Sinjura Kozlovska Gajevic għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President u grazzi ħafna Ministru. Aħna inna nitkellmu fuq din id-direttiva f'dan il-Parlament u tkellimna fuq eh, l-affarijiet li negwadanjaw. Naraw ħafna organizzazzjonijiet u entitajiet li jimportom immens fuq it-trattament ugwali fil-entitajiet ta' ġestjoni l-Estonja, l-Olanda, l-Renju Unit, l-Svezja u oħrajn għedin jibblokkaw din l-inizjattiva. Jiena nixtieq nixbilkom l-attenzjoni illi il-raġunijiet ta' dan il u huma raġunijiet differenti għaliex għandna eh, l-Olanda u l-Ġermanja u l-Svezja qed inħarsu lejn din il-kwistjoni Soluzzjonijiet differenti. Il-Ġermanja għandha l-kwota, l-Iżvezja nefqet flus għal programmi tagħhom. Dawn huma pajizi illi il-pajizi li għedin jaqblu għandhom idea differenti minn dawk li diġa għedin jaħdmu fuq din il-kwistjoni u ħafna ma jxuqx jibidlu din il-situazzjoni għalek rridu negozjaw b'modi differenti ma dawn iż-żewġ gruppi ta' pajjiżi dawk li jixtiequ jilħqu il-miri ta' direttiva u dawk illi mhumiex. Għalhekk forsi jista' jkollna xi mezzi alternattivi u eh, dawn jistaw jiġu inklużi u nistaw naqblu fuqhom f'din id-direttiva. Dan il-mod aħna nkunu nistaw neħu l-mira tagħna jiġifieri li n nisa jaqbżu dan il-glass ceiling biex ngħidu hekk. U għalhekk it-talent tan-nisa eh, ma jiġix ehm, mitluf u jipparteċipaw fin-negozji. Grazzi ħafna. Issa il-kellim li jmiss Is-sur, is-Sinjura Moody. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq anka nirringrazzja lill presidenza Lussemburgiża. Hija xi ħaġa li taġibni li fl-2015 għadna rridu niġġieldu tant bis-saħħa għall-igwaljanza bejn is-sessi. Flimkien mal-kollegi tiegħi hawnhekk jiena nitlobkom taħsbu ftit kif nistgħu nagħmlu progress fuq din id-direttiva. U importanti naħsbu fuq kif ħanħdu azzjoni. Għana kolla verament frustrati bil-fat li nerġaw indaħlu id-direttiva tal-maternità din is-sena u irrid ikollna xi tip ta' bidla fuq din il-kwistjoni tal-sessi. U din il-kwistjoni mhix biss fuq id-diretturi, imma qed nitkellmu fuq li nbidlu x-xejra tal-kultura fil-kumpaniji. Bektar nisa f'pożizzjonijiet għolja mux biss irdu nbidlu dawn il pozizjonijiet imma anke il-livelli kollha fil-kumpaniji kollha. Li li eh, indaħlu nisa anka fuq il-livell li jwassal għal ġejjien jaħjar kulħadd. Grazzi ħafna l kollegi l kollega Mudi, issa naddu għal senjura Tomasic. In-nissa għadhom mhumiex rappreżentati biżejjed fuq il-bord tal-kumpaniji Ewropej. Dibattejna dan il-punt eh, f'ħafna drabi hawnhekk. Aħna il-koll naqblu illi il pożizzjonijiet eh, ta' ġestjoni għandhom ikunu aċċessibbli kemm għan-nisa u anke l-irġiel. In-nisa għandhom ikollhom l-istess opportunitajiet bħall-irġiel għaliex huma kapaċi li jitgħalmu jaħdmu eh, jaħdmu tajjeb u anke il-lestu xolom bħal kulħadd. Irrid ir hemm u ugwali anka fin-negozju għaliex jisħoq ilhom. U dawn għandhom jisir, dan għandu jsir b'xogħol ibes u mhux bħala karrita nisa mara li tmexxi kumpanija bil-ħiliet tagħha qed eh, tagħti servizz kbir għal din il-kawża tagħna għaliex eh, dawn in-nisa jridu jbidlu l-idejat ta' dawn in-negozjanti fl-Ewropa u nwaqfu kull tip ta' diskriminazzjoni kemm pożittiva u kif ukoll negattiva. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu a' Sinjura Peter. Grazzi ħafna. Il-kumpaniji l gbar il-percentaċ ta' nisa fuq il-boards huma ta' 15% u 21 fuq boards ta' supervizjoni. Aħna nitkellmu fuq dan il-limitu li għaw fuq in-nisa. Sissa ma tantx ħadna progress. Irrid ikun hemm aċċess għal dinja ta' negozju u għalkemm forsi l-kwoti mhux se jisolvu il-problema strutturali ta' rappreżentazzjoni tan-nisa fin negozju Nistaw forsi nipruvaw ndaħlu aktar ugwaljanza bejn is-sessi u noħorġu b'aktar opportunitajiet għan-nisa illi ma jkollhomx eh, mingħajr din il-kwota. U id-deċiżjonijiet m'għandhomx jittieħdu sempliċement għal nisa ma sempliċement bħala biex nistimulaw li ndaħlu aktar nisa. Għal dawk illi dawk dawk kollha li għandhom il-ħiliet u ma jinsawx il-pozizjonijiet għalli sempliciment għax huma nisa. Fin-negozju ma jistax konna dinja bissa l-irġiel, irdu niftħu dan kollu anka għal nisa. Irdu ikollna model u irdu nimxu mal-implementazzjoni tiegħu. B'tali mod sabiex aħna ma morrux kontra s-sussidjarjetà, però u li ma nwaqfux l-intraprendituri privati eh, mill-waqfu fil-settur pubbliku wkoll Frau Kollegin Petir, ich bitte um Entschuldigung, ich habe ein bisschen zu früh geklopft. Es folgt jetzt für... Grazie ħafna, onorevoli Petir, scusami, interrumpejtek kmini. Ista l-onorevoli Steinruck. Mill-2010 l-ammont ta' nisa fil-boards qed jikber bil-mod ħafna. Jiet jikber ġviri hemm xaq f'dan is-saqaf tal-ħġieġ, immissa hemm bżonn ta' proċedura aktar trasparenti għal nomini e, blan sal-2020 40% tal-postijiet li e, huma fidejn in-nisa. Mill-2013 il-Parlament qal jekk aħna issa aħna inna sentejn nistennew il-Kunsilja minn xi ħaġa. U il-ftehim volontarju ma jwassal imkien. Anzi qed naraw li f'dawk il-pajjiżi fejn hemm obbligu ta' bil-fors kien hemm progress. Għalhekk jiena ma sax nifhem għal fejn pajjiżi ġbir Ġermanja għandu kwota obbligatorja fil-bord ta' amministrazzjoni, hemmhekk inbidlu l-affarijiet u jekk dawn il-pajjiżi huma kontra, għandu jkun hemm soluzzjoni. Jiena naqbel ma' Marja Rena hemm bżonn nitkellmu dwar dan, aħna ma rridu naħu xejn lil ħadd aħna rridu li konna bażi għan-nisa Ewropej kollha. Grazzi. Grazzi ħafna, Signor Honorable Steinruck. Issa l-Honorable Komodini Kakija. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena naqbel ma' diżappunt eh, tal-kollegi tiegħi fuq pajjiżi Malta. Is-sitwazzjoni attwali turi li l-istati membri mhumiex lesti li u il-klim mill-klim għal-fatti u il-weda elettorali li jkunem liżjed gvern femminist naqqas il-numru ta' nisa f'pożizzjonijiet ta' tmexxija u fil-waqt li il-Pat Ewropew eh, għall-ugwaljanza l-Kunsill rikonoxxa li dawn il-politiku huma verament vitali għal prosperità għal kompetitività għal tkabbir, eh, dan fil-fatt jitratta bi struttura kummerċali partikolari u pożizzjonijiet mhux eżekuttivi. U dan jidher li m'għandux l-appoġġ tal-Istati membri u jidher li anka fil-Kunsill l-Istati membri mhumiex lesti li iwettqu dak li qegħdin jgħidu li jridu jagħmlu fuq l-igwaljanza bejn is-sessi. L-Istati membri jridu jirranġaw l-edukazzjoni wkoll. Ħadd illum il-ġurnata ma jista' jgħid li m'hemmx nisa kwalifikati u ħadd ma jista' jgħid li s-soċjetà hija kontra l-ugwaljanza fis-soċjetà għax anke f'Malta kien hemm iżjed membri parlamentari nisa eh, eletti minn irġiel. Jiġifieri hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq il-kapaċitajiet inqas tan-nisa, imma rridu nagħtuhom l-istess opportunitajiet. Miżuri mhux vinkolanti ma kinux biżejjed, aħna ma rridux noħolqu burokrazija dawn l-entitajiet, iżda bżonn nassiguraw li r responsabilità pubblika u soċjali tittieħed b'serjetà. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Komodini Kakia. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Jongeri. Grazie ħafna, signora um, Komodini Kakia. Issa l-Onorevoli Jongerius. Grazzi ħafna, Sur President. Skont il-Forum Ekonomiku Dinji fl-2095 qed nittamaw li id-dinja tkun laħqet l-ugwaljanza ta' sessi. Fadal ftit ħin sa dakinhar u jiena ma naħsibx laħan ħankun qed nistenna sa kem jasal. Stati membri bħal Franza u l-Ġermanja fehmu li bordi ta' supervizjoni u ta' ġestjoni benefikaw minn aktar diversità xiksbu aktar riżultati tajbin. Ma sfortunatament ma nistax ngħid l-istess ħaġa fuq pajjiżi l-Olanda isom ma femmu li. U l-industrija Olandiża qed taħli il-talent potenzjali ta' nisa li huma verament brillanti li qed jiġu rifjutati kompletament meta japplikaw għall-ola livelli ta' impjiegi. Presidenza tal-Lussemburgu indikat li ħatkun qed tipprova issolvi dan l-imblukkar li hemm fil-Kunsill. issa se jkollha eh, eh, ixammar eh, kmiem kemm jista' jkun malajr. Ma tantx fadlinna sa mill-Presidenza tal-Lussemburgu, ma tantx fadlanna żmien biex jiksbu l-għanijiet tagħhom. Grazzi ħafna. Issa, ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Seinfeld għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna hekk qegħdin nitkellmu dwar suġġett serju u suġġett delikat ukoll m'hemm l-ebda raġuni għalfej fis-soċjetà tal-lum tal-21 seklu ma jkunx hemm trattament indaqs tan nisaw l-irġiel. Din hija xi ħaġa rilevanti u importanti b'mod partikolari f'uffiċċji pubbliċi. Partikolarment hemmhekk fejn hemm rappreżentanza ta' din is-soċjetà. Iżda, Aħna għek maħniċ qed nitkenu fuq settur pubbliku, il-problema hija fis-settur privat. U jena nifem li di emmek edha l-problema. Aħna għedin nitkelmu dwar attività ekonomiko. U bil-libertà ta' attività ekonomika, aħna edin naraw eh, id-dritt ta' proprjetà li ma jitinkisibx. bat hemm l-autonomija tal-istati membri li jiffurmaw is-sistemi legali tagħhom ħdan il-pajjiżi tagħhom. Dan għandu x'jaqsam mal-prinċipju tal-proporzjonalità. Taħt il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea, għalhekk jiena nifhem il-problema tal-bord ta' ġestjoni, nifhem li eħe dan jieħu ħafna ħin u nissuspetta li din hija xi ħaġa ħanerġgħu narawha għaliex hawnhekk qed nitkellmu aktar dwar li nbidlu il-mod taħsib ta' kultura u mhux il-bidla fil-leġiżlazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Neuchel għal minuta. Sinjuri, aħna qegħdin nitkellmu dwar jekk għandix bżonn kwota jew le. U jien ngħidilkom mod ċar li kenna kwota ila hemm il-kwota għal 20 ta' snin Kienna kwota għal rġil kull ma trid tkun raġel biex ikollok impjek partikolari. Għan nisa qasna fu jekk il-kwalifiku mhumiex biżejjed. Ħanerġa' ngħidha għal 20 ta' snin kenna kwota tal l Fil-Malta il-kwota hija ta' 97.5 fil-mija. Fil-komplement tal-Ewropa xi 80 fil-mija. Ħanajda b'mod ċar huwa drittana bħala nisa. U mhijiex ħaġa mhux raġonevoli li nitolbu li konna 40% tan nisa u għadrittana u miex ħaġa mux raġunevoli. Li kiku nitolbu għal 50, 60, 70% forse najdu wis. Imma aħna qegħdin nitolbu sempliciment dak li jistħoq inna. Aħna inna 20 ta' snin din il-kwota tal-irġiel. Grazzi ħafna, Sinjura Nojħel naddu issa proċedura catch the eye. U naħseb li nistanat il-kelma li kulħadd. Onorevoli, l-igwaljanza ta' bejn is-sessi huwa prinċipju importanti ta' soċjetà moderna. Parteċipazzjoni indaqs tal-irġiel u n-nisa fil-ħajja pubblika u privata hija xi ħaġa importanti. Din hija xi ħaġa ovvja. Imbżon li jkollna l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-ħajja kemm pubblika kif ukoll privata. Jiena kuntent għal hemm pożizzjoni komuni tal kunsil fuq id-direttiva tal-2013 fuq kwota ta' 40% għal rappreżentazzjoni tan-nisa jew rappresentazzjoni ta' ġeneru li mhuwiex rappreżentat biżejjed. Fil-fatt rajna studji li jurew eh, li f'dawk il-postijiet fejn hemm bilanċ tajjeb, l-affarijiet imorru aħjar għax qed jiġu konsidrati xewqat ta' żewġ sessi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Marjas. Grazzi ħafna, Sur President, mill-2012 għanna din il-proposta ta' direttiva sabiex 40% ta' pożizzjonijiet mhux eżekuttivi fil-boards ikunu tan nisa. U dan sabiex intejbu l-parteċipazzjoni tan nisa fil-bordijiet li jinsabu kotati fil-borza. Jider li il-pressjoni leġislattiva affettwat il-kwistjoni kollha kemm minn Ottubru 2015 rajna li kien hemm żieda tal-perċentwal ta' rappreżentazzjoni tan-nisa f'dawn il-kumpaniji kwotati meta mqabbla mal-2010. Hemmhekk kien il-11.9 fil-mija fl-2010 u issa 21 fil-mija Imma l-perċentwali f'ċertu pajjiżi għadhom baxxi perċezzjoni ta' Franza, Ġermanja u l-Finlandja fejn il-perċentwali huma iżjed ma' 25%. Nisa, speċjalment waqt kriżi ekonomika, għandhom iżjed problemi meta mqabla ma' mm, gruppi oħra tal-popolazzjoni u din rajnija. Aħna għandna inqas impjiegi għan-nisa fil-impjiegi kollha, fis-setturi kollha, mhux biss fil-kumpanija li huma kwotati fuq il-borza. Grazzi ħafna. Nad kelmis kelmi sal-onorevoli Jakovčić. Sur President, aħna mixin f'triq tajba. Iżda għadna il-bot mill-mira tagħna. Meta jien kont iżar, jiena kont naqra sorpriż. Bil-fatt li għanna bżonn il-kwoti, imma wara 25 sena fil-politika jiena konvint bisħiħ li dan huwa l-unika mod jekk aħna verament irridu l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi, hemm bżonn li nsaqsu lil nafusna dan il-parlament kif ikun li kieku m'għandniex kwoti? Speċjalment u għawek qed nitkellem ukoll fuq l-awtoritajiet lokali u reġjonali. Jiena kont sorpriz. meta xaħat semma il-kwoti tal-irġiel, hemm bżonn onesti ħafna fid-diskussjonijiet tagħna imma stqarrijiet bħal daw ma naħsibx li huma kostruttivi, grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Etheridge. Grazzi, Sur President. 40% tas sem tan nisa bħala regola vinkolanti u intervent fuq skala bħal di qed jidħol fis-suq ħieles tal-istat. Mingħajr suq ħieles ġviri suħiles ħieles ta' intraprizi m'għandekx poplu ħieles. Aħna irridu nħarsu lejn l-ugwaljanza ta' opportunitajiet u mhux ugwaljanza ta' riżultati din li ħaġa importanti. Huwa importanti immens il-politiċi u autoritajiet tal-istat li għandhom intenzjoni tajba m'għandhomx jibdew b'dawn l-affarijiet u jgħalqu l-libertajiet sabiex ikollem miri ta' minn faħħarhom, il-libertà tal-opportunità hija l-unika ħaġa li timporta f'soċjetà li verament hija ħilsa. Grazzi. Filin tanka kollegi Etheridge. Grazzi ħafna Sur Etheridge. Issa Sur Poċek. Grazzi ħafna tal-li għaddejt li il-kelma Sur President. Intervent fil-suq ħieles, ħana ftit dwar dan il-punt li tqajjem. Jina naħseb li Alla jew destin se jaħlu li trid jiddeċidi x'ħajkun ir-ratio ta' bejn is-soċjetà u din ir-ratio hija 51% tan-nisa għal 49% tal-irġiel. Din dan huwa ratio naturali Jiena m'iniex kontra rappreżentazzjoni ta' 40% tan nisa fuq dawn il-boards eh, ta' gvernanza. Imma meta nitbedu mir ratio eh, naturali, bexiren ta' perċentwali, emmek l-affarijiet isiru mhux naturali, jiena ma nasibx li s-suq ħieles huwa il-fattur deċiżiv, imma nirranġaw l-affarijiet tagħna Għas il komissjoni ma teħa il-kwota ta' 40% u runi xi post fis-settur pubbliku fejn ir-rappreżentazzjoni kważi anka tiġi qrib il-40%. Għalek, jena naħseb, ejja naraw l-affarijiet tagħna l-ewwel qabel ma nippruvaw nġelu l kumpanji privati li jagħmlu dan ukoll. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Polczak. Zum Abschluss des Catch the verfahrens Frau Kollegin Wix. Grazie, Hafner. Mela, issa l-aħħar kellima tal-catch the eye. L-Onorevoli Wickstrom. Grazzi. Jina fil-karriera tiegħi dejjem il-ġiliet ta' drittijiet tan-nisa u jina nistanara li anka fil-parlament mawx ugwaljanza eżatta. Jina naħseb iżda li proposta tal-Komissjoni miex laħjar soluzzjoni għall-opportunitajiet indaqs. In-nisa nfushom irridu jiddeċidu kif iridu jkunu rappreżentati. Hemm bżonn li nirrispettaw eh, id-dritt tagħhom għall autodeterminazzjoni li huwa dritt fundamentali fi kwalunkwe soċjetà demokratika fl-Unjoni Ewropea. Jekk aħna nixtiequ li jkun hemm sib u indaqs ta' responsabiltajiet, l-ewwel qabel kollox għandna bżonn ta' servizzi tajbin bħal servizzi ta' kura ta' tfal għax dan jista' jippermetti li nisa jaħdmu taħt l-istess kundizzjonijiet bħall irġiel. Illum hawn ħafna nisa li kellhom iċedu l-karriera tagħhom ħajibqgħu id-dar mat-tfal tagħhom. għanna bżon, naħseb li għanna l-aħjar nisa ta' dar, għax għanna ħafna nisa li huma edukati li jispiċċaw eh, jibqaw id-dar. Jina, qed s istretta l kull min irid jitkellem fil-kaxxija, jimissa daqshekk ħajkolli nalaqaw u ħanitlob lill-onorevoli d Sur Schmidt biex jirrispondi. Sur President, Signori, Madwar 60 sena ilu, fit-Trattat ta' Ruma, il-kunċett ta' l-ugwaljanza bejn nisa u l-ġil ma kienx avvanzat daqshekk u l-irġiel li fasluh xorta waħda daħlu fil-prinċipji ta' trattament paga indaqsa l-irġiel u n-nisa u din xi ħaġa li verament timpressjonana għaliex id-distak, id-differenza fil-pagi ta' bejn l-irġiel u n-nisa ta' iż-żmien kienet waħda wieħed enormi. Illum il-ġurnata aħna xorta waħda naraw ġviri 60 sena wara it-tfasil tal-Trattat ta' Ruma, għatem distak differenza bejn il-pagi tal-irġil u tan-nisa. Imma immaġinaw, li kieku aħna ma rajniex dan il-prinċipju fil-trattat ta' twaqif tal-Unjoni Ewropea. Timmaġinaw li konna naslu fej wasanna l-lum? Jekk anka situazzjoni, anka jekk is-sitwazzjoni tal-lum għadha mhix sodisfaċenti biżejjed, għalhekk jiena naħseb li dak li qed naraw l llum m'hemmx dubju li mhuwiex proposta ideali għax ovvjament dak li għandna nixtiequ idealment hija li l-ugwaljanza teżisti u li ma jkonniex għalfej namlu diskussjoni bħal di biex nipromuovu l-interessi tan-nisa u tal-ugwaljanza għax tkun konsidrata bħala ħaġa naturali. naturali. U kultant ikun hemm 60% tal-irġiel u kultant ikun 60% tan-nisa, imma ir-realtà mhix hekk. Għalhekk aħna issa nabżon naħsbu dwar strument li nistgħu nużaw sabiex ikunu nistgħu niksbu aktar gwaljanza li xaħna ma nishtuqux nistennew 60 jew 80 sena oħra bħalma qal kellim partikolari biex naraw l-gwaljanza. U jimmaċ li hemm bżonn nkunu pazjenti, jienet li ejja ma nitolbux wist minant il-paċenzja tagħna. Issa dwar pożizzjoni tal-Kunsill. Pożizzjoni mhix differenti ħafna minn dak li jiena smajt hawnhekk minn naħat differenti tal-Kamra. Kultant il-problema hija sussidjarjetà, kultant il-problema hija li m'hemmx ftehim dwar jekk irdu strument mandatorju jew le. U għandu xikun hemm kummerċ ħieles li jippermetti għażliet tajbin li jittieħdu ġifieri id-diskors tal-Kunsill fil-fatt fless u dak li diskutejtu intom hawnhekk. Jiena iżda nista' nigarantilkom li l-Presidenza tal-Lussemburgu ħatamel l-almu tagħha u anke iżjed sabiex tipprova tikseb maġġoranza kwalifikata. Imma maġġoranza kwalifikata hija waħda kwalifikata lek. Ma rridu ninsew xej u ma nħallu xej barra fil-xogħol tagħna sabiex nippruvaw niksbu dan ma ma sax nigarantix raħan aslu. Grazzi ħafna. Sur, Sur Ministru Schmidt. Miex idea tajba li